Kollegi, buon pomeriggio, cominciamo questo. Kollegi, għu nafsenar tajjeb, nibdow il-laqatana tal-Komitat Krim. Qabel ma nibdow għal-votazzjoni, nitlobkom jekk mantomx oġġezzjonijiet biex nadottaw l-agenda kif inhi. Mekk m'hemmx oġġezzjonijiet adottata. Nipproponilkom li tapprovaw ukoll il-minuti tal laqgħa ta' 9 ta' settembru li għadda kif tqassam skont termini ta' segretarjat Hemm xi oġġezzjonijiet? Le, tajjeb wisq. Mela minuti approvati. Nfakkarkom li din il-laqa mxandra fuq l-internet fuq il-website tal-Parlament Ewropew u llum kif kont qed ngħidilkom ħanikonna l-votazzjoni aħħarija. Il-rapporteri l-Onorevoli Jacolino prezenta rabbosta rapport tiegħu fit-18 ta' Ġunju li għadda l-laqa li kellna u wara prezentazzjoni kien hemm numru ta' kollegi membri ta' dan kumitat ġew prezentati 392 emenda. Il-rapporteri xadu rapporteri, il-koordinaturi u l-kollegi l-oħra kollha li firmaw dawn l-emendi ħaddu sem xogħol konġunt, xogħol ibes, f'analiżi ta' negozjati biex imbagħad naslu għal prodott ħari kompromessi kemm jista' jkun. Is-segretarjat ta' kontribuzzi wi ħafna u dan ix-xogħol wassal għal 24 kompromess biex imbagħad nivvitaw fl-aħħar mill-aħħar fuq il-vot aħari. Naħseb li l-Onorevoli Jakolini xtiq jitkellem u għalhekk nad mikrofonu minnu fih l-rapporteri jek Grazzi, President. kentejn malaj malaj, mod partikolari fuq il-lista tal-votazzjonijiet l-emenda 127 u 195 hemm plus u mhux minus minħata rapporter. Umbat fil-kompromess numru 2 wara l ħasil tal-flus Kien hemm żball fit-tipografija u għalhekk irridu ninkludu fir-rispett tal-prinċipji ta' solidarjetà u sussidjarjetà fit-test. Anke fil-kompromess sitta hemm diġà fir-rispett sieħ tal-proporzjonalità imma f'jonqos tas-sussidjarjetà wkoll. U għalhekk nissuġġerixxi li ninkludu wkoll dan dawn il-kliem. Grazie President. Lei, onor Grazzi lille, Onorevoli onorevoli Jakolino, jirġi intervjoni sur Jacolino. Sussidjarjetà u proporzjonalità. Solidarjetà ovvjament mish waqta li nitkellmu fuq hawnhekk dan il-kumitat. Tajjeb. Għala le, hemm bżonn ta' solidarjetà wkoll xogħol li illum ta' straordinarju għalhekk hemm interess kbir, tajt il-President. Nfakkarkom il karta tal-vot, xiddaħluha, kulħadd għandu l-karta tal-vot miegħu, tajjeb wis. Naddu għal kompromess numru wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 98, votazzjoni miftuħa. Okay. Chiusa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Issa naddu l-votazzjoni tal-emenda 99. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Anzi, nagħmel rettifika nikki ġobkom tajt il-President. Is-segretarjat qed jagħmel sinjal li hemm tliet kollegi tal-PPE fil-karta tal-vot żejda. Tivvotaw iż-żejjed. Nippruvaw nifhmu minn huma, sem tnejn? Jonqos wieħed Tajja pwest. Naddu għal kompromess numru 2. Nfakkarkom li votazzjoni separata saħ votaw il-kompromess kollu kemmu un mbagħad nivvotaw votazzjoni maqsuma differenti split votes. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-ewwel parti taddi. Issa naddu għal prioritajiet differenti. Priorità numru 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kulħadd ivvota. Għaddit. Issa l-priorità numru 9. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu l-votazzjoni tal-priorità numru 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <clears throat> Għaddit. Naddu l-votazzjoni tal-priorità numru 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu l-votazzjoni tal-priorità 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-aħħar priorità numru 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa minnu fih għall-emenda numru 100. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa l-emenda 103. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 104. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 106. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ ġifiri 107 ġiet terrata essa 105. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ, issa naddu għal votazzjoni tal-emenda 108. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 111. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 112. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu l-votazzjoni tal-emenda 113. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu għal kompromess 23. Hemm tliet votazzjonijiet maqsuma. Naddu l-ewwel bl-ewwel votazzjoni maqsuma. Mill-biddu tal-kompromess sal-Aġenziji ta' Forzar tal-Liġi u l-NGOs. L-ewwel votazzjoni maqsuma, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal tini votazzjoni maqsuma mill-tappella l kummissjoni sa minorenni mhux akkumpanjati. Naddi għal votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-aħħar vot maqsum ta' dan il-kompromess minn tappella l-Kommissjoni u l-Istati membri sa tmim. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Issa naddu għal-votazzjoni tal-emenda 118. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 121. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 122. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal-menda 123, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal-kompromess numru 3. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa naddu għall-emenda 369. Votazzjoni miftuħa. 369. 369. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa ngħaddu għal votazzjoni tal-kompromess numru 4. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa naddu għal emenda 127 nivotaw mbagħad l-emenda 128 imma dawn huma żewġ emendi kompatibbli tgħidu l mis-segretarjat. Jiġifieri nivvotaw fuq l-ewwel fuq l-emenda 127. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu l-emenda 128. Votazzjoni miftuħa. 1-2-8. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa emenda 129 votazzjoni maqsuma. Mil-bidu tal-kompromess sa trade unions. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni votazzjoni maqsuma fuq il-bqija tal-emenda, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu l-votazzjoni 130. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal kompromess numru 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal kompromess numru 6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa naddu għall-emenda 204. 204. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu l-votazzjoni tal-emenda 138. 138, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 139. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għal l-emenda 141, 141, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għal l-emenda 142, 142, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Naddu issa l-votazzjoni tal-emenda 144. 144, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Naddu issa l-emenda 145. 145, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa.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 Allora noi procediamo con il voto. Mela, naddu bil-qija tal-votazzjoni, naddu għall-emenda 145. Anzi, 146, 146. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 147, 147. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għal votazzjoni tal-emenda 148. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Issa naddu għal votazzjoni tal-emenda 149 u 187. Żewġ emendi li huma l-istess, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mux qed jaħdem lek it-tamir? Nirripetu l-votazzjoni fuq l-emendi 149 u 187. Żewġ emendi identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddew. Issa naddu l-votazzjoni tal-emenda 188, 188, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 150. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Issa naddu l-votazzjoni tal-emenda 151. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu l-votazzjoni tal-emenda 152, 152, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu l-votazzjoni tal-emenda 153, 153 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tu niftit ċans, xaħat ma votax. Possiamo ripetere il voto, comunque respinto. Ripeto il voto xorta waħda maddiċ għax hemm maġġoranza kbira kontra, 29 vot kontra. L-emenda maddiċ. Pongo adesso in votazione l'emendamento 154. Se ne votaw fuq l-emenda 154, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa nivvotaw fuq l-emenda 155. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa maddiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 156 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Nivvotaw sa fuq l-emenda 157. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. maddiċ. Mela, fuq l-emenda 158 għaw votazzjoni maqsuma. Mela, mill-bidu sa mafia type assets, ġvi assi tal-mafia, dik l-ewwel parti votazzjoni magħluqa għaddiet. Tieni parti minn such as sa tmiem Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 159. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, mela jen votaw fuq l-emenda 160. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivotaw fuq l-emenda 161. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Emenda 162. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Emenda 163. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 103 anzi 164. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Madiċ. Naddu issa għal kompromess numru 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għalek naddu issa l-emenda 167. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa l-emenda 168 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 169 ġiet ritirata, issa naddu l-emenda 170 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ Mela jen votaw fuq issa eh, issa fuq l-emenda 171, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda issa 173. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Le, anzi sekonda. Ejn nerġgħu nifutaw. Mela, emenda 173, votazzjoni miftuħa. Mhux qed taħdem. Votazzjoni magħluqa? Maddiċ. Issa nifutaw fuq l-emenda 335, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Mela naddu issa għall-emenda 175. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Naddu għal kompromess numru 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? għaddit. Naddu mill-ewwel allura għal 182. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni magħluqa? Għaddit. Naddu issa l-emenda 183. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. diċ. Naddu għall-emenda 184. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. diċ. Issa naddu għall-emenda 185. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela naddu għall-emenda 189. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa għanna emenda bil-fom. Għaw oġezzjonijiet? Jider li le, tajb, wisb. Mela nistaw nivvotaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela naddu għall-emenda 190. Votazzjoni mifsuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 191. Votazzjoni mifsuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Naddu issa. Mela. L-emenda 192 hija identika l dik 191 u naddu allura għall emenda 193 din hija maqsuma l-ewwel waħda mill-bidu sa at least nationally u nistgħu nivvutaw hekk il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. It-tieni parti minn in addition sa tmiem. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu għal votazzjoni fuq emenda 194, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għandit. Nifutaw issa fuq l-emenda 195. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda għaddit. Naddu issa għall-emenda 196. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit? Issa nifutaw fuq emenda 197 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa, maluqa u maddiċ. Issa nivvotaw fuq 198. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nabdu mill-ewwel għall-emenda mitej. Il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. Issa ngħaddu għall-emenda mitej wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Ngħaddu għall-emenda mitej u tnejn. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 203. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Jien votaw issa fuq l-emenda 205. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 206. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 207. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 208. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, naddu issa l-kompromess numru 9. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, mela naddu għadda u sa naddu għall-emenda mittej. u 10 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa ma diċ. Issa nivvotaw fuq l-emenda 213, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Issa nivvotaw fuq l-emenda 214, votazzjoni maluqa. Ah, miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ditx. Emenda 215, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 216, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Ngħaddu għall-emenda 217. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, issa naddu għall-emenda 218. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Issa naddu għall-emenda 219. Mela, għaddit. Issa għaddu l-emenda 220. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Naddiċ. Naddu l-emenda 221. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, issa naddu l-emenda 222, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu l-emenda 223, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għal kompromess 10. Nivvotaw. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, mela għadda nista' naddu għall-emenda 226 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Senaddu għall-emenda 227 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għall-emenda 228 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ naddu għall-emenda 229. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Anzi le. Issa nistgħu nifsu votazzjoni, votazzjoni maluqa. Naddu issa l-kompromess 11. Nivvotaw fuq il-kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Għadda ngħaddu issa l-emenda 234. Nista' nivvotaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu għall-emenda 235 għaw votazzjoni maqsuma, mela l-ewwel parti nivvotaw mill-ewwel fuqa hija minn considers that sa cooperation between them. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq it-tieni parti minn including in cases sa is inadequate. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 236. Għawek koll għaw votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti hija minn recommend that sa criminal activities u nistgħu nivvotaw mill-ewwel fuq. Votazzjoni magħluqa. Din l-ewwel parti ġiet approvata se nvotaw fuq it-tieni nofs minn including by sa Common Action Plan. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddit. Vot wieħed. Issa, nivvotaw fuq il-kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Għaddit. Għadda, għanzi, issa għaddu għall-emenda 374. Emenda 374. Ok. C'è 374, emendamento 374, c'è uno split vote. Uh... Mela, emenda 374 u għawek għaw votazzjoni maqsuma naqra komplikata. Mela, l ewwel parti ta' din votazzjoni hija minn expresses concern sa' for criminal organizations. Nistaw nifutaw? Ok? D'arrive? Ok. La votazione è chiusa, approvato, adesso... Votazzjoni maluqa me mela jene votaw fuq it-tieni parti issa. Min have a particular negative sa those mentioned above. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din il-parti ma ġietx approvata. Mela issa naddu għal emenda 238 u fuq din ħan votaw biss fuq it-tieni parti għax l-ewwel parti waqat. Mela, votaw fuq it-tieni parti hawnhekk u mhux fuq l-ewwel parti, votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni hija magħluqa. Ma ditx. Mela nivvotaw fuq l-emenda 39. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma ditx. Naddu għal kompromess 24 issa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa għall-emenda 41. Votazzjoni fuq l-emenda 241, votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa għall-emenda 242, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa għall kompromess 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Naddu issa għall-emenda 246. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Allora, i successivi. Mela, naddu għat tlet emendi li jmiss minn 247 sa 249 nivvotaw għal-jom fl-imkien għax huma l-istess. Votazzjoni miftuħa dawn it-tlet emendi. Votazzjoni maluqa. Maddux. 19 19 mela maddux. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 250. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 251. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 252. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa l-emenda 254. Votazzjoni miftuħa. 254. Votazzjoni maluqa. Le. Nerġu nibdow minn ġdid. 254 votazzjoni miftuħa. Tajpwis, votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa l-kompromess 14. Wieħed herba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 258. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 258. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, naddu għal votazzjoni tal-emenda 259. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 260 irtirata. Issa naddu għal votazzjoni tal-emenda 261. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Memenda 262, votazzjoni miftuħa. 262. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, naddu l-votazzjoni tal-emenda 263. Votazzjoni miqsuma. L-ewwel parti. Il-test kollu minnajr Financial and Criminal. Naddu għal-votazzjoni tal-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għaddit. Tajjeb naddu issa l-votazzjoni għattini parti tal-votazzjoni maqsuma bil-klim Financial and Criminal. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għall-emenda 264. Le, dik taqa mela naddu għall-emenda 265. 265 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 266 irterata. Emenda 267, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa l-emenda 268, votazzjoni miftuħa. 268. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 269. Votazzjoni miftuħa fuq 269. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 270. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 200 275. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu sal votazzjoni tal-emenda 276. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 277. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa l-votazzjoni tal-emenda Anzi, rridu nivvotaw mill ġdid tal-emenda li qbist emenda 271. 271. 271 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Allora, passiamo adesso alla, alla votazione del... Naddu issa l-votazzjoni 272. Emenda 272. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 273. Votazzjoni miftuħa l-emenda 273. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 274. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa nkomplu bl-emenda tal-emenda 278 x'qabel konna votajna sa 277. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa l-emenda 279. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 280. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu biex nivvutaw l-emenda 281. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu l-emenda 2 282, Skuza ruħar President. Votazzjoni miftuħa. 288. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu sal-emenda 283. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għal-emenda 286. Votazzjoni miftuħa. 286. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa l-votazzjoni tal-emenda 287, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 288, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa l emenda 289. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa l-kompromess 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 294. Votazzjoni miftuħa. 294. Votazzjoni mal Kien hemm problema fid-display tas tiġi fin nirrepetu l-vot għall-emenda 294. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota iva votazzjoni magħluqa. Tajjeb wisq għaddit. Naddu issa l-emenda 96. Votazzjoni miftuħa. 296. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għall-emenda 297. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu s-emenda 298. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni miftuħa sa l-emenda 299. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, naddu l emenda 300. 300, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu l-votazzjoni 303. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maddiċ. Naddu issa l-emenda 304. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 304. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu l-votazzjoni tal-emenda 305, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu l-votazzjoni tal-emenda 306, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda żewġ emendi li huma l-istess 307 u 308 votazzjoni miftuħa, żewġ emendi li huma identiċi. Votazzjoni magħluqa. Għaddew. Naddu għal-emenda 310, 310, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 311, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 312. Favur. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-votazzjoni 313. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Naddu għall-emenda 314. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa l-kompromess 16. Votazzjoni miftuħa fuq kompromess 16. Votazzjoni maluqa. Għaddit, naddu għal-emenda 320. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 321-321, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Allora io ripeto questo voto, però il segretariato giustamente mi chiede. Il segretariat jiġbidla l-attenzjoni biex nivvotaw fil-ħin meta l-vot ikun miftuħ. Mela nivvotaw fuq l-emenda 3-2-1 mill-ġdid. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Issa naddu għal votazzjoni tal-emenda 322. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa nivvotaw fuq l-emenda 323. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 326. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 326. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emendi li mis 327 u 28 huma l-istess nivvotaw fl-imkien għat 327-328. Tajab wisq? Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni maluqa. Maddowx. Nivvotaw issa fuq l-emenda 329. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw issa fuq l-emenda 330. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, nivvotaw issa fuq l-emenda 331. 331, e votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, nivvotaw fuq l-emenda 332. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 333, 333. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nivvotaw fuq l-emenda 334, 334. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nivvotaw issa fuq il-kompromess 17. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nivvotaw issa fuq l-amenda 340. Votazzjoni miftuħa. 340. Maluqa. Maddiċ. Nivvotaw issa fuq l-amenda 340. 341. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 342. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit fuq siġi tal-PPE tiddiħu. Issa naddu għal 343, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Nivvotaw issa fuq l-emenda 344, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għal votazzjoni tal-emenda 345. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivvotaw għall-emendi 346 u 47 li huma l-istess nivvotaw fl-imkien. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddu. Issa naddu għall-emenda 351. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Naddu issa l-emenda 52 li ġiet irtirata 353 issa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Naddu l-votazzjoni tal-emenda 354. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għadessin votazzjoni l-emendamento. Sani votaw fuq l-emenda 355. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet issa għaddu għall-emenda 356 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Nivvotaw fuq l-emenda 357 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa għall-emenda 367 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit naddu għall-emenda 368 għawek għaw votazzjoni maqsuma l-ewel part għan votaw fuq issa hija calls on the commission sa wildlife trafficking mela ejja votaw fuq din il-parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddit issa ngħaddu għat-tieni parti Tieni parti tal-votazzjoni maqsuma tmur minn highlighting clear sa plants and trees into the union. Nivvotaw fuq din it-tieni parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Ma Mela ngħaddu għall-emenda 375. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Nivutaw fuq l-emenda 385, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit, naddu issa l-emenda 386, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Maddiċ, naddu issa l-emenda 388, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? għadit naddu issa l-emenda 389. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa għanna emenda bil-fom. Jekaw oġġezzjonijiet? Le? Mela nistaw nivvotaw fuq l-emenda bil-fom. Skont il-tekst li għandkom. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela, irridu nirripetu l-votazzjoni għalli xaw kollega tal-Pepe eżejiet. Għawis PP f'din is-sala. Mela, nerġaw nivutaw, votazzjoni miftuħa, fuq din l-emenda bil-fom. Votazzjoni maluqa. Tajab wis mela dan din l-emenda d-diet. Issa naddu għall-emenda 390. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 391 ġiet irtirata, issa naddu għall-emenda design. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela, fuq l-emenda wieħed, il-votazzjoni miftuħa maluqa u għaddiet. Emenda tnejn, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tlieta ma dixem, l-erba, emenda erba, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda ħamsa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit. Emenda 6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u għaddit issa għaw emenda orali. Jekk ma' oġġezzjonijiet mela nistgħu nivvotaw skont it-tekst, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, għaddit, emenda bil-fom numru 3 għaw oġġezzjonijiet, jekk le nistgħu nivvotaw votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, għaddit Emenda bil-form numru 4 għaw oġġezzjonijiet. Nistaw nivvotaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda bil-form 5. Għaw oġġezzjonijiet. Le, mela, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, naddu għall-emenda disa. Votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 10, votazzjoni miftuħa. Prego, è la quarta volta che ripetiamo un voto. Mm. Tini raba darba li jett nirrepetu vot, jew votazzjoni, miexja bil-mod, ġbiri nafjaw ħafna fuq xiex nivvotaw, ma għodu naqra attenti ħasra. Ehm, dove eravamo? Emendamento 10. Mela, emenda 10. Le, mela, ejja nirrepetu l-emenda disa. nirġaw nifutaw fuq l-emenda disa'. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Anzi, le, le, le, le, ma għaddiċ. Emenda 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 12 u emenda 13 u ma l-istess nivvotaw flimkien li votazzjoni għam miftuħa 12 u 13. Votazzjoni maluqa. dewx Issa naddu għal Għall-emenda 14, rridu nvota fuq l-emenda 14, votazzjoni miftuħa, emenda 14. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa l-kompromess 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda mela naddu mill-ewwel għall-emenda 19 Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 19. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Issa emenda 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa votaw fuq l-emen fuq il-kompromess għan 19 Nivvotaw fuq il-kompromess satax. Votazzjoni maluqa. Għadda. Mela naddu mill-ewwel għall-emenda 24. Il-votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 24. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa nivvotaw fuq l-emenda 25. Votazzjoni miftuħa. Issa naddu għan emenda 26, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, issa naddu għan emenda 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, naddu għan emenda 28, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit naddu issa għal votazzjoni fuq l-emenda 29. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit issa naddu għal l-emenda 30. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nvotaw fuq l-emenda 31. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Sa naddu għal kompromess 22. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa naddu għall-emenda 33. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 33. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Issa naddu għall-emenda 34. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa l-emenda 36. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Naddiet issa naddu għall-emenda 37. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivotaw fuq żewġ emendi. Emenda 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivutaw fuq l-emendi 39 u 40 li huma l-istess nistgħu nivutaw fuq it-tnejn. Mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma dewx mela ngħaddu għall-emenda 41. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 41. Votazzjoni magħluqa. Ma ditx Issa nivvotaw fuq l-emenda 42. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 43. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 44. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq emenda 45. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Naddu għall-emenda 46. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 47. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nivvota fuq l-emenda 48, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 49. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa nivvotaw fuq l-emenda 51. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw l-emenda 52. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu issa l-emenda 53. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 54. Votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għall-emenda 55. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa votaw fuq l-emenda 56. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Issa naddu għall-emenda 57. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, mela naddu. Għall-emenda 58. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, mela nivotaw fuq l-emenda 59. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Issa naddu għall-emenda 60. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Għaddit. 61 mandu xem. Naddu għall-emenda 62. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu issa għall-emenda 63. Votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu issa għal votazzjoni fuq il-kompromess 20, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għadda issa naddu għall-emenda 67. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiġ. Nivvotaw fuq l-emenda 68, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 69. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiġ Nivvotaw fuq l-emenda 70. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, issa. Nivvotaw fuq il-kompromess 21. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda, issa naddu għall-emenda 75 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, għaddiet issa naddu għall-emenda 76. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa nivutaw fuq żewġ emendi l-istess, nivutaw għalihom fl-imkien, ġifieri qed nitkellmu fuq l-emendi 78 u 79. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddew. Issa nivutaw fuq emenda lingwistika. Anzi, lejn għaddu għall-emenda 80 mill-ewwel. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddix. Nadu għall-emenda 81, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nadu għall-emenda 82, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 83 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet issa emenda 84 il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa ngħaddu għall-emenda 85. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Bena mela naddu għall-emenda Sitta u tmenin. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 86. Votazzjoni maluqa. Naddiċ. Issa votaw fuq l-emenda 87, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit minna nistaw naddu għall-emenda 89, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw issa fuq l-emenda design. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, issa naddu għall-emenda wieħed design. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nivvotaw issa fuq l-emenda 92. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. <clears throat> Maddiċ. Nivvotaw issa fuq l-emenda 93. Disa tlita. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. <clears throat> Għaddit. Issa emenda bil-fom. Imxie oġezzjonijiet. Le, nistaw nivvotaw fuq il-test fuq l-emenda tal-fum. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw issa fuq l-emenda u 94. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 95 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti fej whereas the judicial independence għal interest. Votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. nivvotaw fuq it-tieni votazzjoni maqsuma fuq Where's life għal discretion? Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Allora adesso... Mela, issa, naddu għal votazzjoni ta' test kollu kemmu, votazzjoni ħarija, e kif ġie emendat, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota jidher li iva tajjeb west, votazzjoni maluqa. approvata b'29 vot favur, nebda vot kontra u 8 astensjonijiet. ċe. Eh, Issa, jekk jużobkom minuta. Naddu għal-bordni, naddu l-ewwel il-mikrofonu għal-rapporter, l-onorevoli Jakolino. Umba d-dikjerazzjoni tal-vot. Dik joġobkom għaw il-Viċi President Tavares li jishtiq jgħam spiegazzjoni tal-vot, jek jogħġbu. Onorevoli Jakolino qabel hemm dikjerazzjoni tal-vot. Grazie ħafna, mux għana mesqalija bħala eh, President tal-gruppi. Jina xtaqt eh, nifraħ għaxol kollu li sar minnata rapporter l-Sorja eh, Kolino il-grupp tijaj pero ma jistax jaċċetta vot favur dan mod partikolari għall-emenda wahda illi sur eh, Kirkop għam referenza li firigwart rigward tal l-ismiet ta' passiġġira l pnr Naħsbu li kienem rakomandazzjoniet li diġa tres u anka minna tal-Komitat Libe u għalek taħt 52 tlieta tal-regoli tal-Parlament il-grupp tal-ħodor res u opinjoni ta' minorita li għanda tiġi għannessa ma' rapport tip ta' ma' memorandum ta' spiegazzjoni. Aħna ser resqu dawn l-emendi imma l-iktar punt importanti għalina u l-emendi ta' Circle Cup. Għalek għana sen konat nastjena. Presidente Tavares. Grazie l vice President Tavares. Issa qabel ma naddi l-mikrofonu l-rapporter, Umbat l-Vice President l-oħrajn u l-Koordinaturi u Shadow rapporter, zek jiridu. ċala darba dottajna l-rapport ħari wasanna li jitmim tax xogħol tal-Kumitat Speċjali tagħna u l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq ir-rapport ħari tal-Krim fil-plenarja maħsuba li sattir fit-tieni plenarja ta' Ottubru. Verament kuntenta narrafkom li l-Uffiċċju tal-Presidenza tal-Parlament Ewropew awtorizza it-twettiq ta' kompendium tal-dokumenti ewlenin li ġew prodotti matul il-mandat tal-Krim u ser ikun memus ma' sidi fuq dokumenti kollha, dokumenti ħeġu stampati bl-Ingliż imma DVD CD ħajkun fih ukoll il-verżjonijiet lingwistiċi l-oħra introdotti. Il-kompendium ħajkun mibawt lill-membri kollha u anke jkun mibawt l-partijiet interessati. Infakkarkom li ħajkun hemm ukoll werrej ta' xfih tad-dokumenti kollha li għamilna f'dawn l-aħħar 18-il xahar ġie mħejjim il segretarjat u disponibbli hawnhekk f'dan f'din l-awla. Naddi issa l-mikrofonu l-rapporter l-ewwel net mbagħad il-viċi presidenti, l-koordinaturi, shadow rapporters jekk jixtiequ. Dik jogħġbok, onorevoli Jakolino nifraħlek. Grazzi President, grazzi lil daw kollha li għamluha possibbli li niksbu dan ir-riżultat grandjus, il-ġlida il ġlida l-mafja u l-kriminalità organizzata ma nistawx ma nisbdux ħabel wieħed u għawek qed nagħmlu xogħol konkret fil-Parlament Ewropew li ddeċida maġġoranza wiesa b'astensjonijiet li ġew eh, spjegati milux biex ikonna qafas Ewropew għal sfida li hija Ewropea. Il-kriminalità organizzata kif ukoll il-korruzzjoni, il-mafja u l-ħasil tal-flus. Jina verament soddisfatt tax xogħol li stajt nagħmel flimkien ma' shadows, mal-koordinaturi, mal-president, is-segretarjat. Nirringrazzja lil kulħadd fil-Kumitat Krim li rridu jkunu xieda bil prezenza tagħhom kostanti x'inhi t-tifsira ta' din l-iżvolta epokali. Il-kwistjoni tal-kriminalità organizzata hija internazzjonali, l-kriminalità teżisti u l-miżuri li rajna l-azzjonijiet, rakkomandazzjonijiet mixjin fid-direzzjoni li xtaqna li jimxu fihom. Ridna li konna lista ta' prioritajiet konkreti li permezz tagħhom ser nkejlu nagħmlu monitoraġġ kostanti permezz tal-Kumitat Libe l net fil-mandat li jmiss tal-Parlament Ewropew ser ikunu l-azzjonijiet konkreti li il-Kummissjoni u l-Estati membri individwali ser jiresqu l-qoddim. Per eżempju, hemm il-kompliċità tal-kriminalità organizzata u tal-mafja fl-Istati membri kollha hija pass importanti l qoddim kif ukoll il-kwistjoni marbuta mal-tnaħħija tas-sigrit tal-bank, kif ukoll it-tnaħħija tal-tax havens u nirringrazzja lek lil Venorik Martin li kienet Qed tappoġġjani flimkien mal-membri oħrajn anke l-konsulenti tal-gruppi l-oħrajn li uraw li huma responsabbli u uraw solidarjetà fil-konfront tiegħi u anke grazzi lil personal li ħadem għatih mod konkret u rajna li kien hemm stimoli li ġejjin minn ħafna eh, naħat U wasanna l-konklużjoni permettu li najt li tejn l-500 miljon ċittadin u aktar biex issa jkollhom opportunità aktar, għandhom possibilità aktar biex nħarsuhom. Grazie President. Grazie lei onorevole, adesso la... Grazie lilek, issa l-onorevoli Mattie. Dik joġbu. Merci Madame la Presidente. Bien... Grazie ħafna Signor President. L-għennet, jina xtaqt nifraħ li l-Salvatore, għamel bieċa xogħol eccellenti. Jek naraw unka rizultat tal-voti naraw li ħadd ma vota kontra ir-rapport kien hemm 29 vot favur u xi astensjonijiet. Musa għandħol fid-dettal smajni dan il-komment diġa. Żgur li kien suċċess kbir, ħdimna 8 fit, uh, fil-gruppi politiċi kollha. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal kontribuzzjoni minna tiegħu. Nafu li li kien hemm ħafna eh, emendi għal dawn ir-rapporti kienet eh, biċċa xogħol verament kbira. U eh, għalhekk nixtieq nirringrazzja lill kollegi Grazzja mill-qalb u xtaqt ukoll nirringrazzja l-segretarjat u l-assistenti illi uh, ħadmu għatiħ u nirringrazzja wkoll il-kollegi kollha f'dan il-kumitat. Din hija l-ewwel esperjenza ta' kumitat speċjali u uh, verament ħana fil-font fis-suġġett la darba ħna nkunu votajna fil-plenarja fuq ir-rapport nittama illi dan ikun il-bidu tax-xogħol tagħna u fil-perjodu li jmiss ma jkunx hemm biss il-vot finali. Imma li verament it-qajem koxjenza anka fi tlet istituzzjonijiet Ewropejna fil il-Kumitat għamil dan diġà fej eh, eh, niskoraġġixxu il-krimin ta' organizzata, mod partikolari il-mafja, il-korruzzjoni ta' fatwa uh, ċertu stati membri mod partikolari u anka dak li jiġi minn pajjiżi terzi. U anka kultant din siba fl-istituzzjoni tfjam infusom għalhekk grazzi ħafna naħseb li dan ir-rapport ser witti triq għal xogħol ieħor anka fil-seduta parlamentari li jmiss u nittama palmet illi dan iwassal sabiex nqajmu kuxjenza u verament li ġildu b'kuxjenza kontra l-mafja u kriminalità organizzata. Grazzi ħafna. Signor Fajon. Grazzi ħafna. Signora President, jina u konna xerni ringrazzja l-rapporter Salvatore għaxħol kollu li huwa festa u f'dan ir-rapport għarrieda tiegħu wkoll li nisibu kompromess li ningrazzja wkoll il-korrelaturi u l-koordinaturi kollha. Naħseb li verament aħna grupp eċċellenti u ifaċċajna bosta problemi imma ħadimna tajja flimkien minkejja l-opinjoni differenti xtaqt nsemmi wkoll id-din jina wkoll naqbel li eh, Din hija l-bidu għal qasam ġdid ta' xogħol għall Parlament Ewropew. Il-mandat li jmiss ukoll ser ikun qed jaħdem f'dan il-mod. Xtaqt ukoll nirringrazzja lil rapporter Rita Borsellino. Grazzi ħafna tal-esperjenza kollha li qsamtu magħna f'dan il-grupp. permezz tal-Komitat Speċjali tagħna aħna rnexxina verament nagħmlu uh, kisba u anka illi nagħmlu ċertu xogħol illi isaħħaħ ix-xogħol tal-Uffiċċju ta' Prosekuzzjoni Ewropew. Anka fir-rigward tal-fondi. Aħna rridu wkoll ninsistu mal-gvernijiet Ewropej sabiex Eh, idaħlu fis-seħ ċertu miżuri speċifiċi għavolja il-rapport tagħna mhuwiex wieħed eh, legalment vinkolanti. Grazzi ħafna. Nissunina Fajon. Il-Viċi Ċer eh, Tavares. Grazzi, xtaqt nifraħ li Salvatore Jacolino għax l-wetta, l flimkien u kien interessanti ħafna li nikkoopera miegħu fir-rigward ix-xogħol li kellu x'jaqsam mal-ħasil tal-flus fejn aħna eh, ħdimna biħġarna bħala ħodor. Jiddispjaċini li jastjenejna f'dil parti tal-vot u nittama li sal-vot fil-plenarja nsibu konsens fuq din il-kwistjoni. Li bekk nkun nistgħu nifutaw favur dan il-rapport. Rapport tant importanti, grazie. Grazie Vicepresidente Tavares. Grazie il Vicepresidente Tavares e sall'onorevoli Skilakakis. Well, uh, uh, uh, thank you, President, and I would... Grazie a Professor President, la vannet xaqta ringrazja l-Salvatore uh, u kollegu kolla illi investew ħafna xogħol bes dan l-isforz sabiex ipproduċew il rapport Xtaqt eh, nisħaq punt ewlieni dan kollu. Wessa li wasalna kol fl-ħar tal-mandat tagħna illi sabiex l-Ewropa tkun tista' taħdem tajjeb u anka għal eh, sabiex l-Unjoni Ekonomika u Monetarja taħdem tajjeb għandna bżonn unjoni li taħdem kontra l-korruzzjoni kontra il-kriminalità ma nistgħux naħdmu tajjeb, eh, ikonna suq intern li jaħdem tajjeb u istituzzjonijiet saħħithom Ma' partikolari f'ċertu stati membri jekk aħna ma jkonnix sforzi ma namlu sforzi kbar sabiex inkopru l-Unjoni Ewropea b'dan il-mod għaliex hemm oqsma eh, punti ta' korruzzjoni forsi fejn inqas nistennew anka fl-Unjoni Ewropea. U jekk musar nagħmlu dan ix-xogħol l-Unjoni tagħna qatt musar tkun waħda sħiħa. Grazzi ħafna. Sur Borghezio. Jo. Grazzi, President, jien ukoll nissieħeb mod konvint għat-tifħir li għamel li għamlu l-kolleg l-rapporter Jakolino, xol kollu tal-komitatu, grazzi l-daw kolla li ħadu sem f'dan ix-xol. Nixtieq nisħaq fuq żewġ punti u niġbed l-attenzjoni tal-Kumitat biex bekk jidħlu fil-minuti. L-ewwel nett fuq eh, allarm li kenna minn dottor Costa il-fatt li traffikar finanzjarju traffiku finanzjarju fil rigward il-kummerċ internazzjonali ta' droga jgħaddi mill-sistema bankarja. U bekk dan huwa punt li skonti anke fil rigward il-plenarja għandu jiġi mfakkar. Tini tieni punt li xtaqt nagħmel huwa appell li b'mod impliċitu dan il-komitat fl-imkien ma' rapport tiegħu għamel u naħseb li għandu kompli għamel l-Kummissjoni fir rigward il prezenza ta' tax havens fiħdan pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Musa għot lista ta' l-muma dawn il-pajjiżi l-kol nafum l-muma U fil-waqt li aħna naħdmu nipprovaw nkunu inċiżivi biex xogħol tagħna politiku anke tekniku fuq din il-problema tant gravi, il-Kummissjoni Ewropea toqgħod bidejha fuq żaqqa ma tagħmel xejn. Grazzi Onorevoli Borghezio, issa l-Onorevoli Bill Newton Dan. Uh, thank you very much, Madam President. Grazie, Professor President. Fis-Senat Amerikan jgħidu illi dak kollu li kien hemm bżonn eh, li ngħadi ġanat imma dam għalux kulħadd Ġifiri, musa naqot nirrepeti dak kollu li qal, li ntqal imma, xaqnajt li verament ħat pjaċir naħdem ma daw eh, l-kollegi, mod partikolari dawk li għadhom hawnhekk li huma l-iktar professjonali f'xogħolhom. Forsi eh, anka dwar kif mexxejt il-votazzjoni minn ħatijak, Sinjora President, eh, minnajr l-ebda interruzzjoni verament effiċjenti ħaqek xabċi pal dan. Naħseb illi dan huwa tmiem imma bidu għaliex issa rridu ċertu riżultat mill-plenarja, rridu naraw illi ninformaw il-pubbliku. Ġifieri fadal ħafna xogħol namlu. U għallek għanna fil-bidu ta' xol kollu li għanna għoddimna. Adesso la parola għal vice. Grazie billa l-klim tijak, s-salona revoli dejong, il-vice president. Grazie għafna, senjar president, verament xaqt nifraħ lilek għaxxol eccellenti u anka l-Salvatore eh, Jacolino. Naħseb li għamel bieċa xol kbira anka sabiex jilqa ħassib li aħna kenna u xtaqt nżiet ukoll li uh, waħda mraġunijiet tiegħi li għafej għastjaniet ma kindux aqsam ma' rapport imma minħabba l-kwistjoni iktar ġenerali li għadni ma minix konvint uh, mill-argumenti tal-Komissjoni fir-rigward ta' prosekutur pubbliku Ewropew. Forsi ta' min ukoll l-estut qarija l-istess qarrija għaliex eh, u għacċar li dan il-rapport jistajjajn anka xol futur f'dan il-qasam u anka nġildu palma koll naqblu fuq il-korruzzjoni ħasil ta' flus anka fil-leġislatura li jmiss. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-segretarjat kollu, l-personal kollu, verament najdu Min qalbi dan għaliex kienet l-ewwel esperjenza tiegħi bħala President imma ma stajtx ma jkolli ma stajtx ikolli personal aħjar u segretarjat aħjar, kollega Filip jixi jitkellem jekk jogħġbok. Euh, Grazzi ħafna, Senar President, ma rridx nagħtu ħafna ħin, nixtaqt biss ngħid iva verament kien ta' onuru ta' pjaċir illi immexxi immexxu tim ta' disa persuni sabiex anka nappoġġaw dan il-Komitat Speċjali. Naħseb li nitkellem fisem kolħat kienet esperjenza speċjali għalina l-koll u verament xtaqt nagħmel referenza għad l-ismijiet ta' disa kollaboraturi. Sinira Fananska, Sofi Planxo, Klerja Imperiali li huma bissuħut minnhom. Mbagħad hemm ukoll l-irġiel Andrea Drimali, hier Hans Schröder, Sur Herhom, kif kol Spengstins. Verament kienet ta' pjaċir esperjenza sabiħa illi naħdem ma'kom. Grazzi Filip. L-aħħar laqa ta' dan il-Kumitat Speċjali nfakkar l-xettiċiżmu li kien hemm fil-bidu wara it waqif ta' dan ta' din l-entità speċjali, nfakkar ukoll l-ewwel laqat fejn ħafna minkom kollegi kienu jħarsu lejn dawn is-suġġetti li ħdimna fuqhom ftit mill-bot u bċertu dubi jekk kienu qed jagħmlu l-ħaġa tajba jew jekk kienu konvinti biżejjed għax ġlida kontra l-kriminalità organizzata jew il-mafja jew eċetera kienet kwistjoni tat-territorju, kwistjoni tal-kultura u anke kwistjoni soċjali. Imma issa bissa b'sodisfazzjoni sta ngħid li matul dawn it-18 il xahar li għalija ma kinux twal taru għanzi għalija f'dawn 18 xar bi pjaċir rajt lil dawk l-istess kollegi li fil-bidu kienu xettiċi kienu qed jissiltu fil-Kumitat Libe biex jappoġġaw dak li hawnhekk f'dan il-Kumitat konna smajna u ħdimna fuqu minnaħa tal-esperti li konna smajna minn għandhom. Ġifiri rebħa kbira minn membri ta' dan il-Kumitat li ta' sekwit kienu qed jaraw li kien hemm bżonn li sostnu ċertu prinċipi u l-leġittimità ta' dan il-Kumitat. Kumitat speċjali imma naħseb li f'ċertu setturi, ċertu ambiti dan il-Kumitat għamel ħafna għaliex kellu r-rwol u l-kapacità li wetta xol li kompli jidħol fid dettall għal ċertu suġġetti li ċertu komitati pal komitat libe minħabba l-ħin u għal raġuni toħrajn ma setawx ikomplu jidħlu fid dettall fihom u għalek bosta drabi konna appoġġajna, faċċajna u provajna nifmu xkienet il-pozizjoni l-iktar xirqa u provajna nifmu blima mod stajna natu kontribut siwi u kbir mux biss l-Kummissjoni Ewropea, l-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew, aħna rridu nagħtu tweġibiet għal 500 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea, għal 27 stat membru, issa mill-ewwel tal-Ulju 28 stat membru u rajna li fl-aħħar missjoni barra mill-Unjoni Ewropea li għamilna f'Washington fil-8 ta' April bidu ta' Mejju rajna l-interess kbir li bih l-autoritajiet ġudizzjarji u l-autoritajiet ta' stħarriċ Amerikani ħarsu lejn ix-xogħol tagħna b'kurjużità kbira, kurjużità kbira ma anke b'kunsens kbir. U smajna diversi drabi mill-Viċi Ministru tal-Ġustizzja James Colligan u oħrajn xoll li jtnamlu, sal il-ġurnata stess, smajna mid dipartiment tal-Istat, ħafna nis li row soddisfazzjon għal membri ta' dan il-komitat u għal membri kollha li ħadmu għal dan it-test u setaw jaraw bajna jom il-membri stess soddisfazzjon li kena. Sajna missu bidejna il-xogħol li konna t-wetqu. Ġifri dan mus se jibqa' fuq l xkaffa il-xogħol li għamilna min ħajkun prezenti fil-mandat li jmiss fil-Parlament Ewropew ħajkollu x-xogħol fuq spalleh li jkompli jwetta x-xogħol li jedna f'din is-sala li ħanamlu u ħajkompli jissielet favur dawk li eh, rridu nħarsu kontra dawk li għadhom ma femux x'inhija l-problema ta' komunità organizzata tal-mafja, l-korruzzjoni ħasil tal-flus kif għal sur Borghezio, dawn huma prioritajiet għas sigurtà l-libertà u demokrazija ċittadini tagħna. Għal daqstant jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja l-Onorevoli Jakolino, l-Shadows, l-kollegi, l-gruppi, il-konsulenti tal-politika, s-segretarjat, għax kien hemm xogħol ta' tim maqut. U ma stax ngħid li kien hemm l-interess tal-grupp li ma ġiex magħruf, ħadd ma prova f'din l-awla hawnhekk daħħal interess ta' pajjiż flok u naħseb li din kienet il-punt rebbieħ tagħna li wettaqna dan ix-xogħol flimkien bħala kumitat u nittama li membri oħrajn jistgħu jitalmu minn dan il-metodu li użajna u ħdimna bih matul dan il-kumitat biex bekk ikonna l-kapacità ta' medjazzjoni u naslu l-kompromess biss fl-interess tal-kollettività ta' ċittadini Ewropej kollha. Illum nistgħu ngħidu li għamilna żvolta epokali wara l-25 Ottubru tal-2011 meta kien hemm il-votazzjoni tal-ewwel rapport tal-kriminalità organizzata. Din id-data tal-lum hija data oħra importanti kien hemm maġġoranza ċara u tonda u huwa żvolt oħra li ħajkun hemm hija meta nivvotaw fil-plenarja fi Strasburgu meta nivvotaw fuq it-test uniku definittiv fil-plenarja. Nirringrazzjakom, pjaċira lija li naħdem magħkom il-koll, kien pjaċir li nitalmu minn xulxin, naħdmu flimkien għadni nitalem sissa affarijiet u tallemt ħafna affarijiet mhux biss fuq kriminalità organizzata imma anke mill-esperti. Asmajna ħafna, nirringrazzja l europol l-organizmi kollha li ġewna hawnhekk biex jitkellmu magħna biex ikun hemm skambju ta' femijiet biex jgħidu x'għandna bżonn minn għandhom xajdunna xandom zommin għanna u Eurojust per eżempju li huma fuq net fil-ġdida kontra l-komunità organizzata. Imma tallimt mill-ġdid kemm huwa importanti li jkun hemm eh, skambju ta' femmit u anke negozjati biex bekk naslu l-kompromess saħħari. Dan kien possibbli biss grazzi għalikom, grazzi għal kontribut ta' kull wieħed u waħda minnkom u kienu nura li hija li nikkollabora ma' kull wieħed u waħda minnkom. Issa r-riżultat ħari ser jgħaddi fidejn il-kollegi tagħna li fil-plenarja tini waħda ta' Ottubru ser jgħidulna jekk ħdimniex tajjeb jew le. Jiena ċerta li ħajtuna sodisfazzjonijiet kbar u nawgura lil kulħadd, speċjalment lir rapporter u nerġgħu niltaqgħu għal votazzjoni fil-plenarja. Grazzi. Adesso se non ci sono altre Jekk m'hemmx interventi oħrajn, nistidinkom għal cocktail għaw barra u d-dim sala ta' konklużjonijiet ta' xol tal-Kumitat Krim. Grazie. Grazie, Rui.